il-ħatra wara analiżi tajba ħna rajna illi nistgħu napprovaw il-ħatra u naturalment huwa qiegħed jgħid ukoll jiddikjara li mhux ħajjagħmel l-ebda attività oħra illi tmur kontra x-xogħol u d-dmir tiegħu illi għandu jwettaq fih dan il-Parlament Ewropew aħna u koll edin naraw illi għanna mandat ġdijt li kien proposta deputat Mark Demesmaker illi kellu jibda jkun eh, jidħol fis sef l ewwel ta' frar ta' sena 2013 nitlobkom sabiex napprovaw dan il-mandat. Hemm xi ħadd li huwa kontra jekk ħadd huwa kontra naħseb li nistgħu ngħidu li napprovaw din il-ħatra. Is-Sinjura Marta Andreas nqalt li illi mill-25 ta' frar 2013 mhijiex ħatibqa' tagħmel parti mill-Grupp Ewropew ta' tal-libertà u demokrazija Jiena u koll kelli talba minnaħat tal-Francesca Baracciu minn grupp eh,